vis minnaħta l-essendi irċevejt talba għal ħatra tal-Onorevoli Mirjam Dalli fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Għandkom xi osservazzjonijiet? Le, bekk din in-nomina naprovawa. Nifirħu lill-Onorevoli Dalli. Il-punt li jmess fuq l-agenda tal-lum.